Rej. Nishtiq u koll nħabbarkom li jina dikjarajt pala mux possibli il-proposta dwar l-att tal-Unjoni dwar il-sistema komuni ta' impożizzjonijiet, proposta imres minn Richard Salik. Skont artiklu 46 tal-regoli tal-proċedura, din il-proposta ħadġi imres għal-Kumitat eh, dwar